U l-raġuni li hemm bżonn nihdu azzjoni importanti diena kwistjoni globali li nwaqfu d-deforestazzjoni għal dastant l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri taħħa għandhom jippjantaw foresti ġodda. L-Ungerija tħoss il dinja priorità u dis-sena taw id-doppju ta' finanzi għal forestazzjoni u għal riforestazzjoni. Grazzi. Grazzi, signora Tot. Issa nisimaw minnant signora Burkhardt għal minuta. Grazzi, President. Inirin tal-Amazon mhuwiex biss incident imma ħafna minnhom huma posta Eh, prassi biex jgħinu il-bidja peress li memx forum oħrajn biex jivvintaw tħul u għal daqstant l-azzjoni tagħna hija importanti u l-Kummissjoni eh, dan tarfu fil-komunikazzjoni tal-protezzjoni tal-foresti. Irridu irridu nizguraw illi fil-Merkosur ikunem hemm klawżoli li jipproteġġu il-foresta pluvjali. Mhux biżejjed li naraw l-intenzjonijiet. Aħna rajna x'ġara ma' Bolsonaro. Hemm bżonn nħarsu lejn id-dettalji meta nħarsu lejn il-diżastru tal-klima rridu waqfuh sar 2020 fl-2020 l-Unjoni Ewropea tista' turi għandha l-opportunità li turi li fuq quddiem fil-ġlida u tiżgura li tiġi implementata. Din il ġimma se jkun hemm eluf ta' żgħażagħ li se jiddemostraw fit-toroq għax hemm bżonn aħna nagħmlu azzjoni. Grazzi. Sinjura Burkhardt. Issa nisimgħu mela tis sinjura Ris għal-minuta. Grazzi, President huwa jiena kuntenta nara li inti president u fuq waqt dan id-dibattitu u anki nirringrazzja li kummissarju Vella li huwa waħda mill-aħħar dibattiti tiegħu. E, suġġett huwa nirin e, illi qegħdin e, qed jaħarqu il-foresti fl-Amazon u r-reġun kollu kemmu mimli duħanu u u dan huwa avveniment verament negativ. Dan u fl-istess ħin u ċirku bizzjuż għax dan uh, suppost għandu kiku kien ikun sink tal-CO2 minn flok, eh, le, mux qed jassorbi CO2 ma qed jemetti CO2 billi qed jaħraq. U barra minnek eh, qed jiġu esportati il-laħam is-soja mill-Brazil eh, bħala rizultat ta' dawn il-foresti li u Risposta tagħna għandha tkun fuq dan il-livell, għandha tkun orizzontali, eh, għandu ikonna eh, tiketta ta' ċertifikazzjoni minn l-Unjoni Ewropea biex nipromuovu prodotti illi għanno illi mandom lebda effett fuq id-deforestazzjoni. Grazzi, signora Ris. Issa, il-kellim li missu il-Sinjura Tussa għal-minuta. Grazie President, kollegi. L-Amazon l et jahra u n-nirin li et jirdu l-foresti u nafu illi dana mhuwiex biss imħabba il-nixfa imma imħabba anki interessi ekonomiċi li qed jissagrifika l-abitat nat nat naturali ħafna eh, drabi u apposta dan biex jagħmlu profitt dawn il-kumpaniji ta' agrobiznis ħafna minnhom huma Ewropej biex taqat dawn mhux qed jirrispettaw regoli u m'hemm nebda sorvoljanza. U qed inħarsu hawnhekk lejn l-ikbar kumpanija li qed tniġġes fid-dinja kollha. U mlebda rispett tal-ftejm eh, ta' Pariġi hemm bżonn meta se nirrealizzaw u narfu illi għaddej dan l-ekoċidju eh, irridu niproteġġu eh, eh, il-tip ta' ħajja Ewropea imma fejset tkun il-ħajja Ewropea jekk mhux se jkun hawn futur. irridu nirrispettaw l-istil tal-ħajja tal-pjoneta. Grazzi, Sinjura Tisson. U issa nisimgħu minn Sinjura Rego għal-minuta. Grazzi, President. L-Amazon qed jahraq u il-pjaneta m'għandux iktar ħin meta nħarsu lejn il-gravità tal-problema u il-kriżi ekoloġika reċenti ridu naġixxu eh, blazzjoni, e, il deforestazzjoni il-telf ta' biodiversità u l popolazzjoni indiġeni qed jitilfu l-art tagħhom u qed naraw ukoll fl-istess ħin l-inkompetenza ta' Bolsonaro u tal-gvern tiegħu tal-lemin estrem li ma jistax jirsolvi l-problema b'responsabilità li kull ma jrid hawnhekk huwa e, e, li jagħti profitt lil businesses e, li appoġġa irridu nassumu responsabilità tal-modell ekonomiku tagħna hemm bżonn inwaqfu il-ftehim tal-Mercosur. Il-Mercosur huwa parti mill-problema infatti irridu nwaqfu l-importazzjoni tal-laħam eh, eh, irridu innaqsu il-produzzjoni u l-konsum li qed jagħmel ħażin għall-pjaneta. Grazzi, Sinjora Rego. Nishti namel dan il-komment għanna 20 eh, talba għal biex jitkellem, għanna 20 kellim li għatrit jitkellem, huma importanti. U għemmu bat 12 il talba barra mill-lista ta' kellima u nishti naqra l-ismijiet ta' dawk in-nies li sen tihom eh, il-kelma eh, barra minn dawk li huma fuq il-lista. Iba, Awram, eh, Andru, anteksi, Joveva, Kelleger, Chowns Jakan Jesna. Ja valitettavasti te tulette muut pet. U sfortunatament se kolli nala din il-lista unek u jiddispjaċini niżappunta l-kumplament tal-persuni għax ma nistax nati il-mikrofonu li kulħadd. Is-Sinjura Bentele għal-minuta. President, Sinjuri il-aħbar u l-istampi mill-reġun tal-Amazon huma negativi, mhux biss eh, fil-Amazon imma anki fil-Kongo qed hemm in-nirien hemm reġuni kbar anki fl-Unjoni Ewropea hemm reġuni li huma f'sitwazzjoni terribbli. Irridu nistaqsu x'nistgħu nagħmlu biex niżguraw li dawn is-sinks ta' karbonju eh, jibqgħu jaħdmu bħala sinks ta' karbonju. U U dan rridu niftakruh anke meta ninnegozjaw ftehim eh, kommerċali. Eh, il ambjent u l-protezzjoni tal-klima għandu jkun parti integranti tal tad diplomazija u koll. Aħna qed nibdew mandat ġdid, se tibda kommissjoni ġdida u biex najt il-verità il-protezzjoni tal-klima u tal-ambjent hawnhekk u ma niqsa mill-istqarrijiet ta' missjoni eh, tal- eh, kummissari li suppostu ma responsabli. Hawnhekk aħna ngħidduh fl-Unjoni Ewropea, per rridu nagħmlu anke azzjoni għad-dinja, rridu nkunu fl-aħjar post meta niġu għan-negozjar ma' pajjiżi oħrajn. Irridu nużaw l-opportunitajiet li għandna fil-ġimat li ġejjin biex niżviluppaw strumenti ido eh, eh, xira. Grazzi. Ħafna. Issa il-kellim li miss wa Signora Santos u nixti issa nitlobkom tirrispettaw il-ħin eh, ta' eh, taj tajnikom għax imħafna anki illi ma mhux ma nistgħux natu il-mikrofonu li l-om imħabba fek. Eh, grazzi. President, in-nirin tal-foresti fi reġun tal-, -foresti, Eh, Amazon jiġbdu l-attenzjoni tagħna mhux biss għax qed jiġu distrutti eh, il-pulmuni tad dinja imma għaliex hemm il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem li dejjem qed jiżdied eh, astronomikament. Aħna qed naraw li hemm violenza kontra il-popolazzjonijiet indiġeni u żewġ kapijiet indiġeni ġew maqtula mill-attivisti u anki, anki attivisti Eh, ta' drittijiet eh, tal-bniedem. Zewċ eh, kapijiet ġew maqtula f'Ġunju Umbat hemm lista ta' attivisti u għanna għajmu l-attenzjoni għal dak li qed jiġri. Kien hemm każijiet ta' harassment ta' fastidju u hemm bżonn ikun hemm risposta serja minnaħa tal-Kummissjoni minnaħa tal-Unjoni Ewropea kapijiet tal-Brazil eh, għalu li se jisfruttaw dejjem iktar fil-Amazon eh, għall-agrikoltura u għall-minjeri. U dana eh, nafux se jkunu il- Eh, l-effetti. Eh, irridu naħdmu, irridu niproteġu drittijiet tal popolazzjoniet indiġeni. Aħna rridu nirrispettaw l-obligi eh, tal-Unjoni Ewropea bħala protezzjoni ta' dawl popoli indiġeni. Irridu assolutament aħna niproteġuhom u namlu azzjoni biex niżguraw illi id-drittijiet tal-bniedem jiġu rispettati. Grazzi. Grazzi, Signora Santos. Esa għanna li signora Carlsbro. President, l-Amazon et eh, johra, jahra dinja krizi em, ta' emerġenza. Il-President tal-Brazil, Bolsonaro, wera il-li ju stess mux mandux intenzjoni jieħu responsabilità u jieħdu dil-kwistjoni bis-serjeta e, u laqas id-deforestazzjoni anzi, u jirtira mill-ftejm ta' Pariġi bħal Donald Trump, kien hemm protesti minna dinja kollha, anki mill-Unjoni Ewropea. Hekk irridu verament eh, nieħdu responsabilità għal klima u kiridu naħdmu fl-imkien u nikkooperaw biex nizguraw illi il-ftejm ta' Pariġi jiġi rispettata, allora irridu nisalvaw l-Amazon bl-aħjar strumenti li għanna. Il-ftejm kommerċali Mercosur eh, u importanti ħafna għal brazil u koll eh, f'termin eh, mħabba l-influenza ekonomika, ma tatina opportunità unika biex namlu pressjoni u u nuru l-Brazil eh, li bżon jirrispettaw il-sostenibilità. Dawnu ma laħjar armi eh, u l-uniċi armi forsi li għanna fidejna biex ikonna effett. Grazzi, Signora Carlsbro. Il-kellim li miss u Sur Guerreiro għal minuta. Grazzi, President. Ministru, eh, Komissarju, il-fatti huma ċari l-Unjoni Ewropea hija responsabbli għal distruzzjoni tal-foresta tal-Amazon imħabba l-produzzjoni agrikola u bħala importatur ukoll tal-sojbin eh, ta' soja mill-Brażil. Fil-fatt dak li aħna niklu huwa responsabbli parzjalment għad distruzzjoni tal-Amazon u tal-impatt li hemm eh, li għandu fuq il-popolazzjonijiet indiġeni. U għal din raġuni, Signora Ministru Kummissarju, aħna nixtiequ naraw nishtiqu niblokkaw il-Merkosur u nwaqfu l-importazzjonijiet tal-laħam u tas-soja minn din il-parti tad-dinja. Dan huwa diffiċli però importanti biex inkunu nistgħu nipproteġġu l-Amazon u l-biodiversità u dawn il-komunitajiet indiġeni anki. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Guerrero, il-kellim li miss. Grazzi, President. Il-produzzjoni ta' ċanga hija l-ikbar kawża ta' deforestazzjoni fl-Amazon. Allura biex inwaqfu deforestazzjoni eh, fl-Amazon u għal rinnaqsmu il-talba. Eh, L-Unjoni Ewropea però tixti dejjem iżid iktar eh, ċanga l amerika tisfel bil-Mercosur. 19% tal-laħam, tas soja kollha Eh, fl-Unjoni Ewropea tiġi mill brazil U l-produzzjoni hija fil-Amazon, imma dina qed eh, iżid pressjoni fuq l-art. Eh, ħafna minn l-art ta' savanna tiġi sostituita bil-pjantazzjonijiet u għal din raġuni hemm ħafna bidja sejr bdiewa li sejrin fil-Amazon. U hemm deforestazzjoni enormi. Allora, kif tista il-Kommissjoni Eh, tikkonkludi f'Marzu li għadda fil-kriteri ta' sostenibilità illi il il-produzzjoni ta' soja miex konsiderata a riskju uh, oli. Grazie. Grazie, Sur Wallace. Il-kellim li mis issa hija is-sinjura Collan Oysterle għal-minuta. Grazie President. Fuq il-rapporti kommerċali għanna responsabilità għal nirin fil-Amazon għax kontribwixxu għal nirin u għad deforestazzjoni mħabba ċanga u soja. Aħna eh, eh, irridu e, namlu mot li l-Unjoni Ewropea ta' sforzi ikbar u nipromovu anki l-iżvilupp sostenibli u ċestjoni tal-foresti irridu jiġu spettati l-ftejm ta' Pariġi, però sfortunatament nafu li jekk m'hemmx rispett għal dan u ma jkunx hemm sanzjonijiet. Kull ma qed inħares hawnhekk lej qed nikkonsidra biss l-implementazzjoni tal-Mercosur fil-kampanji aħna nafu illi ridna nappoġġaw il-protezzjoni tal-ambjent, però mhux faċli, anzi diffiċli ħafna li aħna nimxu namlu azzjonijiet, rridu niproteġu konsumaturi, rridu niproteġu l-ambjent. E, e, Fil-Merkasur naraw li huma mandomx bżon il-ħtiġijiet tagħna u għalhekk wasalna l-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Van Bremt għal-minuta. Grazzi, President. Eh, jiena nilqa l-komissarju anke għal dan id-dibattitu importanti illi qed ninnota wkoll illi kulħadd jaqbel eh, il-membri tal-partiti kollha fuq responsabilità fl-Amazon u l-unanimità hija ħaġa illi nistgħu nużaw f'dan il-każ biex l-Unjoni Ewropea titkellem bleħen wieħed u tirsolvi l-problemi verament. Eh, hemm mod kruċali biex namlu dan u dan huwa billi nużaw il-politika kommerċali. Għandu bżon ikonna politika kommerċali li tinkludi anki il-miri il tal-iżvilupp sostenibli. u bekk nistgħu nwaqfu deforestazzjoni. Nistaw inżidu eh, kapitoli ta', de ta deforestazzjoni għandhom ikunu vinkolanti u inforzati u bħala parlamenti nistaw nuru illi per eżempju minn qabel nistaw najdu qabel ma nibdew id-diskussjonijiet irridu najdu li deforestazzjoni li titwaqqaf u kif qed jiġu abużati drittijiet tal-bniedem fil-Amazon għandha titwaqqaf ukoll. U din għandha tkun il-bażi tal-politika kommerċjali futura. Jridu nużaw il-snin futuri biex nagħmluh dan. Kiitos edustaja Van Bremt. Sitten seuraava puhuja on edustaja Itsaskun Bilbao Barandi. Signora Bilbaw Barandika, essa għal-minuta. il-foresti qed joħorqu u dawn huma bħala riżultat tal hemm impatt eh, uman ukoll. U dan huwa eh, bħala riżultat ta' pjan biex E, e, ninkoraġiċu li l-żvilupp sostenibbli u jina nishti nisħaq fuq il-pat tal-Amazon illi ġi e, firmat mill pajjiżi tal-Amerika tisfel u hemm impenn minn naħta dawn il-pajjiżi biex jipro biex jirrispettaw il-trattati internazjonali bot partikolari il-Trattat ta' Parigi, biex jagħmlu prevenzjoni tal nirien u anki biex jagħmlu prevenzjoni tal- eh, tal-agrikultura u ta' prodotti li għamlu ħsara eh, il-kredibilità f'dan il-kas fister li aħna rridu npoġġu l-valuri qabel ma nagħmlu interessi. Barandika. Sitten Rustia Grace O'Sullivan, eh, yksi minut. Grazie hafna. Issa jmiss O'Sullivan. Grazie, President. Aħna konna orrifikati meta rajna dawn in-nirien fl-Amazon u rajna wkoll anki il-President Bolsonaro u reġim tiegħu li donna ħadu pjaċir b'dana kollu u allura t talba għal prodotti ta' ċanga huma wkoll parti mir-raġuni għalfejn hemm din il-qirda. Jiena ninaqat ma' riżoluzzjoni għal din is-sitwazzjoni il-politika li waslet għaż-żieda tad-deforestazzjoni dan l-aħħar il-ftehimiet tal-kummerċ ma' dawn il-gvernijiet ikunu qegħdin iħeġġu attivitajiet illegali. din hija xi ħaġa li ma tistax tiġi permessa minn dan il-Parlament. Hemm il-bżonn li inħarsu ekosistemi kruċjali bħall-Amazon nafu illi m'hemmx impigi fuq pjaneta limited, però hemm impigi f'impjantazzjonijiet biex jipproduċu profitt għal żmien qasir għaskapitu tal-benesseri tal-poplu tal-Brażil. Nittama illi aħna nappoġġjaw riżoluzzjoni Kiitos edustaja O'Sullivan ja sitten edustaja Jose Manuel. Grazie signora O'Sullivan. Issa Sir Fernandez għal minuta. Grazie ħafna signora President. Eżis kollegi. Aħna rridu niġġieldu l-bidla fil-klima. Dana kollu se jkollu bżonn azzjoni globali koordinata koordinata għaliex irridu niġġieldu bidla fil-klima, inħarsu l-foresti u s-sostenibilità hija importanti. B'hekk neħtieġu solidarjetà biex nirrispettaw il-foresta tal-Amazon. Huwa territorju enormi, disa pajjiżi, mhux biss il-Brażil, ovvjament. Hawnhekk fl-Unjoni Ewropea għandna wkoll esperjenza ta' nirien bħal dawn u nistgħu nkunu ta' eżempju għal kumplament tad-dinja. Fil-fatt f'pajjiżi fl-2017 aħna ovvjament għaddejna minn din is-sitwazzjoni tlifna ħafna u ħafna persuni wkoll li mietu f'dan iż-żmien. L-Unjoni Ewropea b'hekk trid tifoka fuq il-prevenzjoni, din hija xi ħaġa ewlenija li għandna bżonn u trid tikkoopera, toffri finanzjament, programmi u jkollna l-fondi disponibbli biex bekk fl-Amazon u foresti oħra inħarsu drittijiet tal-bnedmin, nifokaw fuq is-sostenibilità li huwa wkoll parti mir-responsabilità tagħna wkoll. Grazzi ħafna. Issa jmiss li l-Onorevoli Luwena għal-minuta. Grazzi ħafna l-war nofsinari tajjeb, kollegi. Hawnhekk irridu nħarsu il-qudiem u naċċettaw ir-realtà għaliex smajna mill-Presidenza Finlandiża li rridu mmexxu minn hawnhekk mill-Unjoni Ewropea. Ma rridux issa eh, nibqgħu inħarsu biss, irridu nirreaġixxu, irridu nippromovu l-iżvilupp sostenibbli minħabba l-agrikoltura li hija għaddejja bħalissa hemmhekk dawk l-inħawi. Azzjonijiet li waslu għad deforestazzjoni eh, ma tistax imbagħad twassal għal prodotti li jispiċċaw hawnhekk fl-Unjoni Ewropea u allura għandna ġlieda hawnhekk anki ma dawk illi ma jirdux jaċċettaw il-bidla fil-klima, però jekk nkunu konsistenti ma naqtawx qalbna naslu. Grazzi ħafna. Issa Is-Sinjura Kajtajnen. Grazzi ħafna, President. In-nirien fil-foresti fakruna fil-kapitli tal-iżvilupp sostenibbli, pereżempju anki fil ftejm Mercosur u anki l-importanza tal ftejm ta' Pariġi. Rdu naraw illi ftehim Mercosur jiġi implementat skont il-prinċipju ta' żvilupp sostenibbli. U l-istandards li qbilna dwarhom issa sajtu jiġu rispettati. Kollox irid ikun ibbażat fuq dispożizzjonijiet li japplikaw għaż-żewġ naħat. Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni uritna li d-deforestazzjoni hija problema inqas u inqas ta' problema fl-Ewropa. Ħafna stati membri qegħdin ukoll jaraw li jkollhom linji ta' politika li jippermettu l foresti jiġu ndokrati, però nafu li hemm bżonn aktar attenzjoni, pereżempju wkoll għal dak li għandu x'jaqsam l-istrateġija tal-forestija xi ħaġa li tħaq aktar attenzjoni. Grazzi ħafna lis sinjor Katajnen. L-Onorevoli Holmgren għal minuta. Grazzi ħafna. Signor President, il-ġimgħa l kelli l-opportunità li niltaqa' ma' żewġ rappreżentanti Mi tribu inikwi fl-Amazon illi raw il-raħal tagħhom jinħaraq f'dawn in nirin Allura issa l-ġrida tagħhom trid tkun il-ġrida komuni tagħna. L-Amazon għadu qed jinħaraq fl-istess waqt Bolsonaro qed jeddet illi jitlaq mill ftajim ta' Pariġi u jżid l-irda tal-foresti. Din hija xi ħaġa li trid titwaqqaf issa għax din hija kwistjoni sensittiva f'termini tal-ambjent ma nistgħux nipprioritizzaw iż-żieda tal-importazzjoni tas-soja u taċ-ċanga meta dawn qed jipperikolaw il-foresti pluvjali. Irridu nimponu ċertu talbiet fuq il-pajjiżi Mercosur u għandi mistoqsija għall kummissjoni kif se jaċċertaw li dawn il-pajjiżi li jistgħu iħarsu jażlu bejn protezzjoni tal-foresta jew ma jkollhomx il-kummerċ Ewropew. Kiitos, edustaja Holmgren. Sitten puhu... Grazie ħafna. Issa jmiss l-Sur Ben Huber għal-minuta. Uh, Grazie ħafna, President. Sam il-bidu tas-sena aħna nafu illi 6000 km kubu ta' foresta inħaraq u dan anki f'pajjiżi l-Awstrija u 80% ta' dawn iż-żoni li qegħdin jinħarqu qegħdin issa jintużaw l-agrikoltura. Jiġifieri qegħdin jinħolqu dawn l-irtitet enormi illi mbagħad ma jistgħux jitqablu mal-frizzizet li għandna aħna hawnhekk fl-Unjoni Ewropea u allura huwa tal-mistħija meta naraw illi il-tuħ tas-siġar qed jiġi mħeġġeġ fil-foresti pluvjali. Aħna qegħdin nitolbu li jkollna dawn il-miri ta' żvilupp sostenibbli, però mbagħad fl-istess waqt naraw dak li tiseħħ fl-Amazon. Nafu li l aħna ma bħala Ewropa ma nistgħux imbagħad nipproduċu dan il-mod. U allura se jkollna bżonn x'aktarx nitolbu għal miżuri aktar b'saħħithom, pereżempju proibizzjoni ta' ċertu prodotti, xi ħaġa li wkoll aċċenata lihom il-Presidenza Finlandiża. Grazzi ħafna. Issa jmiss lis-Sinjura Toja għal-minuta. Grazzi President. L-Amazon qed tinħaraq u dina ukoll qed toħloq għoxrin fil-mija tal-arja li aħna wkoll nużaw u b'hekk qed teqret ukoll popli u biodiversità din hija xi ħaġa li nħolqot mill-bnedmin dawk li jridu jisfruttaw ir-riżorsi u l-bnedmin. Ideja bbażata fuq kapitaliżmu mingħajr sostenibilità. Hemm frażi espressjoni fil-lingwa indiġena li tgħid illi hemm bżonn il-benesseri, jiġifieri rapport tajjeb bejn il-bnedmin u, u l-entitajiet l-oħra. Xi ħaġa li aħna dejjem irridu nqisu anki fil-politika tagħna. U allura għalfejn m'għandniex inkunu qalbina u anki niffukaw fuq il-ftehim Mercosur biex nitolbu aktar eh, miżuri stretti. U għalfejn ma nistgħux naraw li pajjiżi li jridu żvilupp irridu naraw nenuwom. U allura qed ikonna pjan sħiħ għal forestazzjoni f'dan il-każ. Grazzi l-Onorevoli Toja. Issa jmiss l onorevoli Metz għal minuta. Grazzi, Signora President. Aħna tlifna 1.3 kilometri kubi, ġifiri tlifna madwar 800 kamp tal-futbol f'dawn is-snin li għaddew f'termini tan-nirien tal-foresti u anki għandna l-produzzjoni mbagħad tal-soja u anki l-użu ta' pestiċidi biex bekk ikun nistgħu nagħtu x'niklu lil bejjem li nrabbu, allura xi fisser dana kollu? Irid ikun hemm il-protezzjoni tal-foresti, però minnaħa l-oħra l-pakk qed jħeġġeġ ukoll agrikoltura intensiva u aktar alf l bejjem. U għal dak li għandu xaqsam il-Mercosur naraw li s-sitwazzjoni se tmur għall-ar. L-Amazon ilha tinħaraq għal ġimgħat sħaħ sa tista' tara l-effetti ta' dawn in-nerien mill-ispazju ejja nkunu konsistenti allura. Ejjew inwaqfu prodotti li ġejjin mid-deforestazzjoni li joħolqu deforestazzjoni u nwaqfu l-inkoraġġament ta' Bola Sanaro illi jissagrifika l-Amazon għal negozji kbar fis-settur agroalimentari. Grazzi l sinjura Metz, is-Sinjura Spiraki għal minuta. Grazzi, Signora President. Il-kol kemm aħna hawnhekk fil-Parlament qegħdin nitolbu għal miżuri biex inħarsu lill-Amazon għaliex il-irda issa eh, hija mixja ġmila u jekk taqbis 30% ma nkunu se nagħmlu xejn. L-amministrazzjoni Bolsonaro mhux qed jamministra pjan għal żvilupp adattat u qed jinjora l-irda. Il-ftehim Mercosur jista' jkun għodda b'saħħtu biex inħarsu l foresti tal-Amazon. Ftehim għal kummerċ ġust li għandu x'jaqsam mal-ftehim ta' Pariġi u fir-realtà dana kollu jfisser illi l brażil ikun jista' jerġa' jagħti l-ħajja il diversi ettari ta' foresti għall-inqas għandna miżura fejn nistgħu nagħmlu ċertu pressjoni m'għandniex ma mal-Indonezja u Siberja u allura rridu jkollna amministrazzjoni adattata tal-foresti biex nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Mezzola. Għal dawn l-aħħar ġemat, aħna ħarisna lejn dawn in-nirien illi qegħdin jolqtu l-Amazon, Siberja, Greċja, eċetera u meta għandna sfond ta' bdil fil-klima eh, inkredibbli naraw illi qegħdin ukoll eh, nimlew il-pulmun tad-dinja b'ħafna Duħan. U issa għanna bżon risposti ta' vera mill-li noqodu eh, nilletikaw fuq Twitter. U issa għanna kultura fejn narmu dak kollox li għanna u dan kollu se jkollu effett traġiku fuq il-ħajja tagħna u tat-tfal tagħna. Jekk aħna naraw illi l-mod kif qegħdin nikkonsumaw il-prodotti tagħna huwa insostenibbli, allura rridu nieħdu deċiżjonijiet li huma ibsin bħalma minna fil-plastik biex anki neqirdu ċertu prodotti li mhumiex sostenibbli. Aħna nistgħu immexxu bħala Ewropa. Greta Thunberg talbet lill politiċi biex jippanikjaw għandha raġun. Issa rridu jew nibqgħu deħlin fil-ħajt jew nieħdu azzjoni dik hija l-għażla tagħna. Fin dank fa' kollegi Mezzola. Grazzi li sinjura Mezzola. Minuta u nofs, eh, Sinjura Evren. Grazzi ħafna President. Is-sitwazzjoni fl-Amazon hija diżastruża. U din hija xi ħaġa li hija ta' fenomenu għaliex kellna anki nirien fl-Indonezja u hemmhekk hemm silenzju sħiħ. Bekk, mhux biss nistgħu niġġieldu dawn il-masses ta' nirien tal-foresti permezz ta' ftejmiet ta' kummerċ ħieles rridu wkoll inwessaw id-dibattitu għaliex hemm bżonn snin u snin biex naslu u naqblu dwar ftehim tal-kummerċ, però hawnhekk irdu nieħdu azzjoni immedjata. Ċertament, Nistgħu nużaw il-kummerċ bħala mod kif nitfgħu pressjoni fuq dawk il-pajjiżi li qed jinjoraw id-deforestazzjoni. U anki għal dak li għandhom għandu xjaqsmu eh, dawk li jaħdmu fil-qasam agrikolu huma wkoll iridu eh, jammettu li hemm sitwazzjoni fejn xertu drabi jkollhom iżidu l produzzjoni tagħhom minħabba lejxin tagħhom. Però dan irid tista' jsir mingħajr ma eh, ovvjament naqtaw iktar siġar. Grazzi l-Onorevoli Warborn. Grazzi ħafna, President. Fis-sajf batejna minħabba dak li rajna fl-Iżvezja nirien hemmhekk. L-appoġġ mill-Istati Membri kien essenzjali. Il-Pollakki, kol batunna 139 il-persuna biex jenuna fil-ġlida kontra n-nirien. Dana kollu għandu impatt fuq il-bnedmin, fuq l-annimali, fuq l-ambjent u allura jiena nifhem il-sitwazzjoni tal-poplu Brażiljan Però ma kienx hemm dibattitu madwar id-dinja li waslu ta' konklużjoni li għandna nwasslu għal waqfin ta' kummerċ mal iżvezja għax kien hemm nirien fil-foresti fl-Iżvezja u l hemm tendenza li nisfruttaw is-sitwazzjoni biex nwefqu l ftajim bejn Mercosur u l-Unjoni Ewropea. Mela nkunu ċari li nwaqfu l ftehim ta' kummerċ mhux se jitfi n nirien fl-Amazon jew itejjeb il-klima Anzi, il-kontrarju, dana kollu se jorbot lill brażil u pajjiżi oħra biex jirrispettaw u jimplementaw il-ftehim ta' Pariġi u jaħdmu biex ikonna agrikoltura sostenibbli. Irridu nużaw il-karrotta biex inħeġġu il-prosperità u s-sostenibilità. Dana permezz aktar tkabbir il-prodotti u s-servizzi jsiru bi prezz li jkun abbordabbli u allura jiena nitlob lill kollegi hawnhekk fil-Parlament biex eh, naraw illi jkollna ratifikazzjoni immedjat. Grazzi ħafna lis sur Warborn u ngħaddu għal catch the eye. Is-sur Hawtola diġà spjegatilkom illi għandna seba' kelliema. mr president commissioner vella i will start with some simple facts amazon forest produces twenty of the world oxygen in our. Il-foresta tal-Amazon tipproduċi 20% tal-prodotti tagħna li għandna bżonn u għandna ħafna entitajiet li qed jiġu mill-quta minn dawn in-nirien. In-nirien żdiedu b'85% taħt il-gvern attwali Bolsonaro l-Amazon mhux l-uniku reġun li qed jinqeret. M'hemmx nirien ordinarji, il-qirda tal-Amazon se jwassal għal aktar sħana globali, se jżid it-temperatura tal-pjaneta, se jeqret il-biodiversità u anki l-ħajja indiġena fih dan il-foresti. X'qed nagħmlu sakemm il-foresti bħal dawn qed jinqerdu, qed se noqogħdu nħarsu u fil-waqt li naraw il-pjaneta tinħaraq, le, irridu nieħdu azzjoni issa. Il-bżon li nieħdu azzjoni kienet il-biraħ. Kummissjoni, x'inhija l-istrateġija hawnhekk? L-Unjoni Ewropea x'qed tagħmel biex tipproteġi u tindirizza l-problema tan nirien fil-foresta fid-dinja? X'azzjonijiet u għajnuna finanzjar tista' titwassal biex inwaqfu nikkontrollaw dawn in-nirien? Fin dank, Herr Kollege Agius Saliba. Grazie lill kollega Agius Saliba. Skużawni, forsi ma ftemniex, inti kellek tieħu l-kelma aktar tard. Inkellmu inkomplu bit-tieni kellim fuq il-lista. Il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur huwa l-aħjar strument sabiex nipproteġu l foresta tal-Amazonja mingħajr dubju aħna timmexxu l-azzjoni, jiġifieri rridu napprovaw dan il-ftehim illi nipproteġu l il foresta pluvjali u għatmir tagħna lkoll. U aħna nagħmlu l-istess fil-kontinenti l-oħra sabiex nassiguraw illi nilqu l-għanijiet tan-nazzjonijiet magħquda. Dan il-patt kien iffirmat minn seba' pajjiżi tal-Amerika Latina rridu nipproteġu l-Amazonja. Il-pożizzjoni ta' President Macron fil laqgħa tal-G7 ma kienx l-aħjar pożizzjoni aħna qed nindirizzaw kwistjonijiet li huma politika nazzjonali hemm l-aspetti kummerċjali li huma importanti il-president jagħtak mikrofonu. Issa l-kellim li jmiss. L-Onorevoli Arias Ekebeja. Sorry. Spoštovani, eh, že nekaj časa poslušam o tem, kako... Grazie ħafna. Inna nisemmew dwar il-fatt illi l-Unjoni Ewropea għandha tkun ta' eżempju fil-ġlida kontra tibdil fil-klima U aħna qed nagħmlu dan veru, però huwa veru wkoll illi minnaħa l-oħra l-Unjoni Ewropea ma tistax xi waħedha it-tibdil fil-klima hija problema globali u għandna niġixxu lkoll flimkien għalhekk jiena naħseb li għandna niddiskutu iva però wkoll għandna nieħdu azzjoni. naħseb li stati membri m'għandhomx jirratifikaw il-ftehim ta' mercosur m'għandniex nħarsu biss lejn dan id-diżastru għandna naġixxu m'għandniex eh, nitkellmu biss il-klima tinbidel in-natura tinbidel u wasal iż-żmien li aħna ninbidlu għax jekk ma ninbidlux aħna ikun it-tmiem tagħna lkoll. Grazzi ħafna. Grazzi l-Onorevoli Joveva, issa l-Onorevoli James. Grazzi. Xi drabi kwistjoni toħroġ għall-attenzjoni tal-pubbliku għax tkun xi ħaġa illi il-koll nistgħu nifhmu, il-koll tolqotna, in-nirien tal-Amazonja il koll tolqotna n nirien tal amazonja huma eżempju iva mhumiex l-unika nirien u għandna bżonn ta' iktar siġar fl-Ewropa wkoll, però hija kwistjoni tolqotna lkoll. Aħna fl-Ewropa eh, jimpurtana mill-Amazonja għaliex jimpurtana mill-kriżi tal-klima, mill-biodiversità. Aħna interkonnossi dak kollu li nagħmlu hawnhekk fl-Ewropa għandu influwenza fil-bqija tad-dinja anki l-effett tal-ftehim tal-Mercosur ma rridux li l-kummerċ jirba fuq id-drittijiet umani u l protezzjoni ambjentali, aħna bħalissa għandna iktar saħħa milli wara li nkunu firmajna ftehim, aħna fil-fatt domna 8 snin biex ninforzaw ċertu standards għandna nużaw il-Mercosur bħala l-karotta, il-mikrofon inqata. Grazzi ħafna lill onorevoli Chowns, issa il-kollega li jmiss. Grazzi, Sur President, eżis kollegi, ejja ma nilabuwix tal-innoċenti hawnhekk. Ilna nisdiskutu d-deforestazzjoni mill-2017 meta jiena kont qed nippreżenta r-report tiegħi dwar dan il-suġġett Jina għat illi il-President Bolsonaro huwa distruzzjoni erda għall-Amazonja. Pera aħna parti mill-problema, ma nistawx nipretendu li aħna xokjati, ilna nistennew pjantazzjoni tal-Kummissjoni kontra l-deforestazzjoni. Mem rebda rezoluzzjoni għal dan id-dibattitu, et nippretendu li għandna interess, però dak kollox ejja niffaċċjaw ir-realtà il-foresta qed tinqered. Il-foresta tfisser ħajja. Nistgħu naslu għal erda ejja nifqu nparlaw, ejja inwaqfu id-deforestazzjoni u inwaqfu n-nirien. Ejja nkunu parti mis-soluzzjoni. Grazzi, grazzi ħafna lis-Sinjura Koneċna. L-Onorevoli Avron. Sur President, eżis kollegi, aħna mixelu kallemin ma' udin sabiex nikkundannaw in-nirien li qegħdin jaqbdu hekk kif qed nitkellmu fil-foresta tal-Amazonja, però ejjew nitkellmu ejjew naġixxu għax illum l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel xi ħaġa konkreta għandna għodda ta' kummerċ illi nistgħu nużawhom għal pressjoni għandna l-ftejjim ta' Mercosur għanna ninsistu illi dan il-ftehim ma jnaqqas l-standards ambjentali biex bekk il-kol flimkien nibqgħu nipproteġu l-ambjent, e, però naraw kif il-President Bolsonaro qed jirrispetta l-parti tiegħu tal-ftehim. Għanna nissospendu dan il-ftehim tal-Merkosul għall-inqas sakemm in-nirien jieqfu l-investigazzjonijiet dwar il-kawżi ta' nirien jiġu konklużi. Jekk in-nirien fl-ikbar foresta pluvjali tad-dinja mhux biżżejjed, x'inhu biżżejjed sabiex nirrispettaw il-kapitlu tas sostenibilta ta' dan il-ftejjin. Grazzi ħafna, Sinjura Abram. L-aħħar kellim taħt din il-proċedura tal kgi l-Onorevoli Keller. jiena ma naħsibx illi dan id-dibattitu għandu jkun wieħed ideoloġiku f'taxxelluku tal-lemin. Irridu nitkellmu dwar l-etika kif aħna nagħmlu l-kummerċ kif nintegraw fil-pjaneta. Bħalissa iwassal għal profitt li taħraq il- il-foresta pluvjali tal-Amazonja jagħmel tajjeb għal aswi ekonomiċi, però aħna għadna qed e, inġibu il-soja u prodotti oħra minn dawn il-naħat. aħna bħala l-Ewropa rridu nirrispettaw il-ftehim ta' Pariġi, għandna ninsistu illi kwalunkwe ftehim ta' kummerċ jirrispettaw il-ftehim ta' Pariġi, għandna ninsistu fuq dan kollu qabel ma niffirmaw kważjasi ftehim ta' Mercosur. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr kollegi Kelleher. Grazie ħafna, Sur Kelleher. Bekk nagħlqu il- proċedura tal-catch di issa ngħaddu l-kelma lill-Kummissarju Vella mill-ġdid. Grazzi. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Grazzi ħafna, Sur President, jiena naħseb illi aħna lkoll naqblu illi l il foresti pluvjali huma riżorsa vitali għall pjaneta għal darbarra dan id-dibattitu qal illi n-nirien fl-Amazonja huma ta' tħassib għalina lkoll speċjalment jekk niftakru fin-nirien f'partijiet oħra tad-dinja wkoll. Ħafna qalu jien naqbel li għandna nindirizzaw in-nirin kollha fil-forsti kollha tad-dinja f'Angola, fis-Siberja, fl-Artiku, s subartiku e kullimkien. Dawn in-nirin kollha għal darb'oħra juru l-urġenza li hemm bżonn sabiex ninaqdu, naqdu anzi l-isforzi tagħna sabiex niġġieldu tibdil fil-klima. Il-foresti huma indispensabbli huma vitali fl-isforzi tagħna sabiex niġġieldu tibdil fil-klima. Il-protezzjoni tal-foresti hija parti importanti tal-responsabiltajiet tagħna lkoll sabiex nilqu l-impenji tagħna taħt il-ftehim ta' Pariġi. Ħafna mill-kelliema tkellmu dwar il-ftehim ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur fil-kapitlu tal-kummerċu l-iżvilupp sostenibbli kemm il-pajjiżi tal-Mercosur kif inklus il-Brażil kif ukoll l-Unjoni Ewropea aċċettaw impenn espliċitu sabiex jirrispettaw il-ftejim ta' Pariġi. Jiġifieri l-impenn ta' Brażil għandu wkoll fih impenji kontra d deforestazzjoni fost l-oħrajn, hemm bżonn ukoll ta' eh, inizjattivi bejn ukoll l-investiment privat u rridu illi ma neħdux laħam minn irċitet minn zoni li ġew deforestati riċenti. Nixtieq najt li ftejjim ta' kummerċ huwa parti minn ftejjim ta' assoċjazzjoni li jkopru wkoll dialogu fuq eh, drittijiet umani kooperazzjoni f'ħafna oqsma fosthom it-tibdil fil-klima u l-ambjent. Dan għandu joffri lill-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew b'istrumenti oħra dialogu u kooperazzjoni u jgħin sabiex is-swieq u ċ-ċittadini tagħna jingħaqdu iktar flimkien ħafna huma mħasba illi rridu nassiguraw illi l-impenji qegħdin hemmhekk u li l-impenji jiġu rispettati. Dan il-ftehim għandu wkoll kapitlu ta' kummerċ u eh, svilup sostenibbli li għandu impenji vinkolanti fuq il-protezzjoni tal-ambjent u tibdil fil-klima, inkluż ukoll impenn għall-implementazzjoni tal-ftehim ta' Pariġi. Il-Kummissjoni għandha firxa ta' għodu u mekkaniżmi disponibbli sabiex tassigura li dawn l-impenji jiġu rispettati. Meta parti ma tirrispettax impenn, aħna nistgħu ngħaddu għal mekanizmu ta' riżoluzzjoni ta' tilwim apposta għal dawn is-setturi. Fiduċja u rispett irridu nassiguraw li l-Brażil jirrispetta l-impenji tiegħu fil-qafas tal-tim ta' Pariġi li jinkludu wkoll impenn min-naħa tal-Braġil li sal-2025 innaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet effett serra meta mqabblat mal-livelli tal-2005 u li waqfu d deforestazzjoni fil-parti tal-Amazonja li tinsab fil-Brażil. Aħna minnaħa tagħna ħadna mpen illi innaqsu l-emissjonijiet bin mal-inqas 40% sal-2030. Xi MPs qalu illi għandna wkoll nindirizzaw id-domanda fejn jidħlu il-prodotti relatati ma' deforestazzjoni għafas leġislattiv li iwaqqaf prodotti assoċjati ma' deforestazzjoni milli jaslu fis-swieq Ewropew hija essenzjali. L-Unjoni Ewropea diġà għandha regolamenti domestiċi li jipprojbixxu pereżempju injam li sarbot illegali irridu li naqsu deforestazzjoni legali u natu aktar assigurazzjoni lill konsumaturi dwar il-prodotti li huma jixtru. Meta niġu għal għal miżuri futuri fl-Unjoni Ewropea dwar prodotti relatati mal-deforestazzjoni nixtieq nirreferi għal komunikazzjoni riċenti dwar deforestazzjoni fejn aħna ħabbarna n numru ta' miżuri f'dan ir-rigward, miżuri bħal rinforzar ta' standards u skemi ta' ċertifikazzjoni sabiex jippromovu prodotti mhumiex relatati ma' deforestazzjoni. Hemm ukoll miżuri regolatorji u mhux regolatorji sabiex ikun hemm trasparenza fil-katina tal-provista u naqsu prodotti assoċjati ma' deforestazzjoni u degradazzjoni tal-foresti li nipromovu attivitajiet li jirrispettaw il-foresti u e, aġir tal-kummerċ responsabbli u nistabilixxu wkoll pjattaforma għal partijiet interessati u bekk nkunu nistgħu niddiskutu bejn gvernijiet, negozji, partijiet interessati. Nixtieq infakkar lil kulħadd illi l-aħħar test legali tal-ftehim ta' assoċjazzjoni u l-aspetti tal-kummerċ se jiġi se jitrassaq lill istati membri u l-Parlament Ewropew għall approvazzjoni. Grazzi ħafna, Sur President. Danka komissar Vella. Grazzi ħafna l-Kummissarju Vella. Issa nalqu dibattitu bil-kelliema f'isem il-kunsill eh, anzi is-sinjura tuppurainen grazzi ħafna sur president membri onorevoli sinjuri nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu fuq kwistjoni li tkonċernana lkoll aħna lkoll naqblu li għandna nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex nipproteġu l-foresti tagħna għandna ntejbu l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq din kwistjoni u nkomplu naħdmu sabiex nirrispettaw l-impenji internazzjonali tagħna ħafna minnkom irreferew għal ftehim tal-Mercosur, ftehim illi għandu kapitlu b'saħħtu għall kummerċ u l iżvilupp sostenibbli illi e, jirrispetta standards ta' ftehimiet oħra aktar ftehim, anzi aktar kummerċ m'għandux isir skapitu tal-ambjent jew il- kondizjonijiet tax-xogħol għandu jirrispetta l-ambjent hekk jgħid dan il-kapitlu il-partijiet għandhom eh, jirrispettaw u jimplementaw il-ftehim ta' Pariġi hemm ukoll impenji għal ġirida kontra d deforestazzjoni, però bħalma jiġu fil-Parlament Ewropew anki fil kunsil id-diskussjoni dwar dan għadhom fil-bidu tagħhom irridu neżaminaw il-ftehim in-negozjat ikun importanti għaż-żewġ istituzzjonijiet li jkollna dibattitu onest fuq il-ftehim għabbażi tal-fatti. Nixtieq ukoll ngħid illi politika tal-kummerċ miftuħa ambizzjuża bbażi tar-regoli li tkun sostenibbli u inklusiva hija anzi prijorità għall-Presidenza Finlandiża ħafna tkellmu dwar l-urġenza ta' azzjoni klimatika. Iż-żmien li naġixxu fuq il-tibdil fil-klima huwa issa mhux iktar tard. L-Unjoni Ewropea tista' jkollha effett fuq oħrajn billi tkun ta' eżempju għalhekk huwa kruċjali li naqblu fuq miri ambizzjużi ta' ta', ta standards ambjentali kemm jista' jkun malajr irridu nippreservaw il-forsa provjali tal għall ġenerazzjonijiet li ġejjin. Diġà sar ħafna ħsara jien nikkundanna d-ħsara, però rridu nipprevjenu milli ssir iktar erda, irridu nipproteġu l-foresti tagħna fl-Amazzonja u f'partijiet oħra għaliex għandna bżonn nipproteġu l-ħajjiet tagħna. Id-deforestazzjoni hija sfida globali b'ħafna aspetti komplikati. Għal din ir-raġuni l kooperazzjoni fil-Kunsill hija parti elementari tax-xogħol ta' suċċess. Aktar minn hekk hija importanti l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej. din ir-raġuni aħna lkoll qegħdin hawnhekk illum. Grazzi għal darb'oħra għall parteċipazzjoni attiva tagħkom għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna lis sinjura Tuperainen. Bekk nalqu dan id-dibattitu. Nixtieq inwaqqaf din il laqgħa għal żewġ minuti. Grazzi.